bekk minuti ta' sessjoni li għaddiet. Eżis kollegi, fil-gallerija għanna ftit kollegi mill- delegazzjoni mill-Kongress Amerikan għanna l-Cliff Stearns li huwa president ta' TLD u s-seba kollegi tiegħu. Nilqakom iżis kollegi fostna. Qed nidu gost ħafna li intom qegħdin hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Is-sinjuri mill-Kungress Amerikan iltaqgħu fil-qafas tal-Transatlantic Legislators Dialogue u il-ħadd iltaqgħu mal-kollegi mill-Parlament tagħna f'Copenhagen f'din il-laqgħa tat-TLD u llum il-lejla anzi huma ħajparteċipaw ukoll fil-laqgħa speċjali tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. Ħallibek aħna nkunu Eh, nistgħu flimkien magħhom intemmu dan is-suġġett. L-awtoritajiet Franċiżi għaluli li dawn ir riżultati mill-elezzjon ta' 16 ta' Mejju. Is-sur Eric Andrew li ħajibda l kader Arif. Is-sur Jean-Jacob Bisep li ħajibda l sur Pascal Canfon